rapport Stevens, votazzjoni nopenali, votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Tajjab kulħadd ivota nagħlaq mela il-votazzjoni. <coughs> Adottat, skużawni. Il-rapport li ġej, rapport boni, eh, votazzjoni eh, miftuħa. Kulħadd ivvota kollegi. Votazzjoni maluqa. Għadda. Rapport li mis, rapport ta' Senjura Jimenez Beseril, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottat. Tiena rapport dejjem eh, tal-Onorevoli Jimenez Beseril li niftaħ il-vot. U jekk kulħadd ivvota lura il-vot adottat. Tiena rapport tal-Onorevoli Bono, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali maluqa. għadda. Rapport tas-sur Novakov. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottat. Rapport eh, ta' Sinura Rosier. Votazzjoni nominali. Niftaħ il-vot. Ħati vota, mela, mela l-vot. Rapport adottat. Grazzi kollegi, issa nixtieq ngħaddi l-kelma fil-qasir li Senjura Rozier biex tgħid kemtejn wara dan il-vot. Jekk jogħġbok, Sinjora Rozier. Iva, grazie Signora President, jena l-ewwel nixtaq nirringrazzja lil dawk il-kollegi kollha li taw sewhom għal dan ir-rapport tassew sens um, ta' tim tajjeb uh, nafu li uh, issa jekkalla jrid uh, l-Unjoni tieħu dan in konsiderazzjoni l-istrateġija tas-suq um, tas-suq tagħha. Strateġija <clears throat> jekkalla jrid li tkun effettiva issa. Naddu għal-emenda 8 tal-rapport ta' Sinjura Mihalova favur kontra sensjonijiet eh, maddiex. Eh, Naddu l-emenda li jmiss, emenda 9, favur kontra sensjonijiet maddiex, emenda 10, favur kontra assenzjonijiet eh, mixħuda. Emenda 11, favur kontra assenzjonijiet maddiex, emenda 3, favur kontra assenzjonijiet maddiex, emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda erba favur kontra Sessjoniet maddiċ, emenda ħamsa, favur kontra, sessjoniet maddiċ, emenda sitta, favur kontra, maddiċ, Iva, suppost nsemmi l-astensjonijiet, t-preċizu, Sr. President. Emenda 2, votazzjoni nominali miftuħa. Jekk kulħadd ivvota lura nista' nagħlaq eh, il-votazzjoni. M'għaddiex. Emenda seba' favur kontra astensjonijiet. M'għaddiex. Nivvotaw għal proposta tal-Kummissjoni. Dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għandiet. Issa, votazzjoni nominali fuq eh, ir-rezoluzzjoni legislativa, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Eżis kollegi għaddit. Grazzi. Naddu issa rapport ta' sur jier, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota nala il-vot. dotat. Nalu dak il-rapport, naddu rapport Rubik, votazzjoni waħda, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. votazzjoni magħluqa għaddiet. Rapport li jmiss, rapport tas senjura Vana, votazzjoni waħda, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, nalqu l-votazzjoni. Adattat. Rapport eh, ta' l-Onorevoli ta' Karos, eh, paragrafu 28, l-ewel parti, eh, dawk favur, dawk kontra. Assenzjonijiet, għadda. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb ħani verifika dan votazzjoni elettronika għattini parti ġifiri. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, issa naddu għal rezoluzzjoni votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Grazie, kollega.